xogħol kif ukoll trasport. Għalhekk jiena nħeġġeġ produzzjoni lokali u ħadra. Grazzi. Grazzi, Sur Kutax. Issa, is-Sinjura Birder. Erba minuti. Grazzi, Sur President.